aħna għanna l-onur li nilqaw delegazzjoni mill-Parlament tal-Ġorġa illi stidilhom il-kollega tagħna Sur Tordava. Fisem il-Kumitat Uffiċjali għar-Relazzjoni ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġorġa. Jien għandi l-pjaċir li nilqakom hawnhekk magħna, speċjalment illum U żgur li intom kelkom diskussjonijiet verament sirja mal-membri tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Ħajkonna pawza qasira mbagħad fil-11 ta' filgħodu nilqgħu fostna lill-Prim Ministru Kanadiż. Grazzi.